So, uh, the... Mela, il-publiku kellu u koll l-opportunità jidħol fis-sala nisimaw l-Sur Zwefka. Grazzi ħafna. Sur President, mela, tlet rapporti tiegħi hawnhekk. bekk infakkarkom illi ċertament kien hemm xi tibdil fir-rigward anki tar-rapport tiegħi tal-aspetti transkonfinali tal-adozzjoni ta' tfal dewmien li seħ minħabba l-fatt illi jiena wkoll kont l-isptar Għabek niskuża ruħi jekk ma kienx possibbli illi nagħmel dan ix-xogħol qabel. Skont l-aħħar verżjoni ta' l-abbozz. u bekk li jissa saf l-axar nkun nistaw intemmu dan il-xol sabil l-axar ta' din is-sena. Għawne kanna zewġ partijiet, l-ewel parti tikkonċentra fuq erboqsma fejn indirizzaw kwistjonijiet ewlenin. Il-problemi li semmejna anki fil-dibattiti eh, li kena fil-passatu anki matul is-smieħ fil-parlament tagħna lejn eh, l-aħħar tas-sena l-oħra. Dan kienu laqgħat ta' smieħ interessanti ħafna. Fejn stajna nifmu il-femiet differenti u anki l-aspetti differenti brabta ma' din il-kwistjoni. il kwistjoni Bekk għandu jkun hemm xi standards minimi ta' adozzjoni fuq livell ġenerali biex ngħidu hekk. Issa għem hemm il-livell ta' adozzjonijiet fuq livell transkonfinali Ovvjament wieħed dejjem jaħseb fil-benesseri ta' tifel jew tifla li se jiġu adottati. Allura, l aspetta tal-benesseri irrit jiġi mħares fuq kollox. U nisħa illi lebda liġi ma tista' konsidra t-tifel jew it-tifla bħala b'xi proprjetà la tal-istat u lanqas ta' persun oħra. U allura l-approċċ tan għandu jkun hekk u f'proċedura ta' attazzjoni fuq kollox Eh, rridu nikkonsidraw id-drittijiet tal-persuni li huma rib eh, tfal interessati u anki tal-pajjiżi. U kif rajna nismijak smajna, anki tifel jew tifla li jkunu ta' ta' zaħira għandhom id-dritt li jinstemaw e kif ukoll għandna nisimgħu il-ġenituri bioloġiċi jekk dan ikun possibbli. Umbagħad, aspett ieħor. Il-ħidma tal-Konvenzjoni ta' Teħejt tal-1993 għal dak li ndu xaqsam l-applikazzjoni li ssir dan il-każ fuq livell internazzjonali. U li lin il-mod kif il-konvenzjoni taħdem fil-ħarsin ta' tfal Illi forsi jinsabu f'pajjiżi ieħor differenti. minn dak ta' dawk li jixtiequ jadottaw. U skont l-esperti hemm differenzi fl-approċċi u fil-metodu. U hemm problema F'din is-sitwazzjoni jridu naraw illi dawn id-differenzi li semmejna dawna insolvuhom permezz ta' tfittxija l-uniformità. Ma tem problemi fir-rigward ta' rux ta' dokumenti u mill-konvenzjoni naraw li hemm possibilità ta' adozzjoni awtomatika għal dawk li segwu il-konvenzjoni, iżda sissa m'hemmx sitwazzjoni fejn kollox jaħdem kif suppost, anki hemm proċeduri amministrattivi illi għadhom qegħdin jillimitaw il-proċedura għaliex mhux kulħadd qed jimxi eh, f'konformità sħiħa mal-konvenzjoni. Mbagħad għanna wkoll il-kollaborazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-ġustizzja u dan bejn istituzzjoni differenti fl-istati membri illi jridu jagħmlu intervent fil-fażi differenti tal-proċedura ta' adduzzjoni. u anki fil-rigward tal parċipazzjoni f'dawn il-proċedimenti. Mbagħad il fil-rigward tal-element transkonfinali għanna wkoll il-persuni illi jimxu fiħdan l-Unjoni Ewropea u għonek qed nirreferi għall-annessi Għawnek naraw illi għanna l-aktar punt interessanti li għedin nanalizzaw fil-rapport, ġifiri proposta ta' soluzzjoni ġuridiċi fuq livell tal-Unjoni u dan fir rigward ta' temi tal-addazzjoni. Illi jiġu implementati mill-Istat membru għabbażi tal-prinċipji ta' l-istess liġi tal-pajjiż. Tana kollu mwet jimbidel xejn fuq livell tal-Istat membru fir rigward tal-autorizzazzjonijiet jew aspetti fir rigward tal- tal-liġi tal-familja. liġi tal familja ċertament hemm il-kompetenzi li huma esklusivament tal-Istati membri. U hemmhekk lanqas eh, ma jkun hemm talba l-rikonoxximent sara rabta legali bejn it-tfal u id-deċiżjoni tal-adozzjoni. Bek dawn huma konsiderazzjonijiet li huma ferm importanti. Minn barra hekk jista' jkun hemm adozzjoni awtomatika li lin minn xi proċeduri oħra miżjuda. Dan huwa possibbli skont żewġ kondizzjonijiet meta l-Istati membri illi jħorġu jippreżentaw id-deċiżjoni tagħhom ikollhom ġurisdizzjoni fuq dan l-ambitu ta' kompetenza. U anki skont il-liġi tal-Istat membru il-bażi ġuridika ma tkunx waħda kompleta. Dawn huma aspetti importanti ħafna fir-rigward ta' rikonoxximent ta' sentenzi ta' tribunali li jkunu qegħdin f'pajjiżi differenti. Għanna r-regolament Brussel wieħed u mbagħad Brussel tnejn. regolament irid jippermetti pratikament forma ta' ċertifikazzjoni illi il-ġenituri ta' adozzjoni jistaw jużaw meta huma jiċċaqalqu minn stat membru għal ieħor fl-Unjoni Ewropea, simili għal strumenti illi aħna ħdimna fuqhom fil-passat. U li diskutejna, ġifieri bekk għandna simplifikazzjoni fejn qegħdin naġġevolaw dawn il-proċeduri hemm ukoll referenza għal dokumenti li ma meħtieġa biex ikun hemm rikonoxximent u anki il-proċeduri biex ikun hemm talba ta' non rikonoxximent. Mbagħad ukoll qegħdin ippjanaw biex ikun hemm strumenti ta' appell kawżi fejn hemm rifjut rikonoxximent. Dawn il-każijiet bekk kollha huma diskritti sew. Xtaqt insit ukoll illi fl-abbozz ta' rapport u skont ma għandna fl-annessi u skont ukoll l-analiżi li saret. Kwarta l-unità tal-valur miżju l ewropa li se min għandhom tal-waqt. Ifisser illi aħna narfu illi li fl-istati membri kollha hemm proċeduri differenti. Brabta mal kwistjoni tal-adozzjonijiet ta' minorenni Mbagħad ċittadini li ċaqalqu minn stat membru għal ieħor fl-Unjoni Ewropea jiltaqgħu ma' diversi problemi rabta ma' rikonoxximent tal-adozzjoni. U f'xi stati membri il-proċeduri jkunu sempliċi wisq għaliex mbagħad ikun hemm problemi eh, fir-rigward tal-ġenituri bioloġiċi u bat problemi oħra brabta ma' proċeduri li tawlu wisq. Ndumu wisq. Bat eh, tipi differenti ta' proċeduri u u allura aħna b'dan il-mod nistgħu nsolvu ħafna dawn il-problemi. Saqtu kol infakkarkom illi hemm situazzjoni fejn fl-aħħar ta' Ġunju meta ovvjament eh, ovvjament irridu naslu għal aċċettazzjoni tar-rapport grazzi. Far. Grazzi ħafna. Mela jina nissuġġerixi li l-attiġa saru l-10 il-ħin tal-voti tana li il-votazzjoni tkun qasira, nieħdu vot qasir, mbagħad inkomplu b'dan il-punt wara ħalli l-kollegi illi mhux ħajibqgħu hawnhekk għad-diskussjoni ikunu jistgħu jitilqu. Mela jekk jogħġobkom araw li għandkom il-kard tagħkom tal-votazzjoni.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 give us several seconds. The reporter is... Tuna fit sekondi għax il-reporter tħalla s-sala għadin nfittxuħ il-sur kafada. Several seconds. Okay. Uh, article... Artiklu 3 paragrafu 1. Punt E. Punt A. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 10 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Artiklu 38 dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 13 dak favur, dak kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 15 dak favur. Minu kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 13, dak favur. Dak kontra. Astenzjonijiet maddeċ. 20 dak favur. Kontra attenzjonijiet maddeċ. 21 dak favur. Kontra. Attenzjonijiet maddeċ. 22 dak favur. Dak kontra. Attenzjonijiet maddeċ. 64 dak favur. Minu, dak, minu favur? Minu kontra? Nasab Naħseb il li niverifikaw b-mot elektroniku. Uh, Mr. Zwiefka. Is-sur wa favur? 11 11 iġifiri ma għaddeċ. Mela, issa nieħdu vot elettroniku fuq l-abbozz kollu kammu. Okay, adopted. U dak għadda la bosta rizoluzzjoni leġislattiva ħan votaw fuqa b'mod elettroniku wkoll. Għaddiet la bosta rapport kollu kemmu nifutaw. għadda. U abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva votazzjoni elettronika miftuħa. U dak ukoll ġi adottat process għalhekk li rapporter. He accepts and signs. That is the end of the vote. Mela bekk wasalna fit-tmim tal-votazzjoni tal-lum u nerġaw lura għal artiklu 24 inkomplu minn fejħallejna. Okay, uh, do we have Mrs. Ruth Cabeza in the room? Mrs. Is-Sinjura Ruska bessa u edha. So, uh, madam, uh, we have time now. Mela, għanna ċans, sal-10 nofs, imma rridu nħallu daqxej spazju għal uh, membri biex ikun jista' jagħmlu mistoqsijiet, ġifieri fit-18 minuta rridu nagħmlu kollox. Nista' nadilak il-kelma. President, onorevoli membri, l tajba, grazie ta' l-opportunità li nipprezenta il-riżultati tal- dokument ta' riċerka fuq l-istrumenti ta' eh, l-adozzjonijiet għal rikonoximent transkonfinali mela hawnhekk aħna dawn huma dokumenti li ġu mħejjija u evalwazzjoni li ġu mħejja mill-Liava. E u lan huwa illi nappoġġaw l-inizjattivi tal-Parlament Ewropew u nagħtu evalwazzjonijiet xjentifiċi tal-valur miżjud potenzjali ta' azzjoni fuq livell Ewropew. Dina li għava fuq l-adozzjonijiet prezenta analizi kwantitattiva ta' alternattivi politiċi u kif ukoll il-valur eh, miżjut li jista' jkun hemm fazzjoni Ewropea. Jekk inħajsu lejn il-ħames slide, nista' nara x'inhi l-kwistjoni hawnhekk mela dawn l-adozzjoni transkonfinali huma regolati fuq livell tal-ġisma uda. U eh, F'artiklu 23 għanna wkoll L-ambitu, l-ambitu għaw iħat limitatu jkopri bi situazzjonijiet fejn il-ġenituri u l-tfal ħajġu adottati kunu jiexu fi stati differenti. Ovvjament, inti għandek regoli um, li applikaw tal-pajizi differenti u dan jwassal għal differenza legali, vojt legali. Umbat għandek u koll l-istess ħaġa tapplika fejn għandek adozzjoniet nazzjonali, pero fejn kun hemm element barrani. Qed nitkellmu għalhekk fuq eh, dawk l-adozzjoniet li ma jiġux rikonoxxuti awtomatikament fi stati membri oħra fuq livell Ewropew dan ikollu impatt negattiv speċjalment għal dawk il-familji li jeżerċitaw id-dritt tagħhom tal-moviment tal-libertà tal-moviment. U hemm l-ebda garantija għal ġenituri li adottaw u laqas il-tarbija tiġi adottati li il-konsegwenzi legali ta' dik l-adozzjoni jiġu rekonoxxuti jekk il-familja tmurtejx fi stat membru ieħor. Ovvjament, dana jkollu ħafna konsekwenzi kif nistaw naraw illi minħabba nuqqas ta' regoli Ewropew fuq ir-rikonoxximent ta' deċiżjoni ta' adozzjoni u din hija eh, stima eh, riservata qed iwassal għal madwar 1.65 miljun euro fis-sena u dan huma spejjeż ġifieri tal-litiġi. Il-rakkomandazzjoni hija li kunem hemm bażi legali vinkolanti bbażi ta' eh, artiklu 81 ta' TFU. Dina leġiżlazzjoni tippermetti li jkun hemm rikonoxximent awtomatiku ta' deċiżjonijiet ta' dwar l-adozzjoni li t-tiħet minn kwalunkwe stat membru. Fil-rapport għanna L-alternativa numru 2 illi eh, torbot ma dan kollu. L-għana unnek huwa illi tinata ċertezza eh, neċessarja fuq l-istatus ta' tfal adottati blebda mod ma tkun qed tindaħal fil-liġi nazzjonali li tigverna l-adozzjonijiet l-istati membri xorta eh, liberi li jirreġizzaw kif ridu huma dejjem skont ehm, il-kriterji u l-eġibilità. Il-regolament ikopri biss dawk ir-regoli proċedurali li għandhom x'jaqsmu ma' rikonoxximent legali tal-deċiżjonijiet tal-adozzjonijiet. Grazzi. First of all, let me thank you very much for inviting me Grazzi ħafna tal-li stedentuni um, li l il-kollegi tijaj biex nħegju dana il-research paper kien tas u għata sew ta' unura li jgħal nek nindirizzakom L-għu ħaġa li nishtiq il-wieġeb ija għaliex hemm bżonn ta' leġizlazzjoni. teknoloġija mela. Kull min jaħseb li regolament l-abbozza regolamentu xogħol jagħmel rapporter ifisser li tiġa jeżistu regoli imma fil-verità minn l-ebda illi tajt li deċiżjonijiet li jittieħdu fl stat membru ieħor jiġu awtomatikament rikonoxxuti fi stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Kull Stat membru li aħna studjajna kellhom dispożizzjonijiet fil-liġi nazzjonali tagħhom rikonoxximent ta' deċizjoni ta' adozzjoni imma kull stat kellu il-proċedura u s-sistema tagħha u ċerti regoli li fistati kienu iktar stretti minn dawk oħrajn, apparti minn hekk, anke meta l-istatus ta' relazzjoni bejn ġenitur u t-tfal kun rikonosċut, mhux bil-fors illi din il-tarbija tkun fl-istess livell, l-istess pożizzjoni legalment minn tfal li kun ġew adottati taħt liġi nazzjonali biss u jkun hemm problemi pereżempju fil-każ li jridu jadottaw in-nazzjonalità tal-ġenituri li adottawhom. Jider ċar dan l-istatus inċert u trattament mhux ugwali imur kontra il-benessri ta' dawn it-tfal adottati. U meta inti għandek ċirkostanzi fejn it-tfal ma jkunux sittadini tal-istati membri li qed joħorġu deċiżjoni u jew wieħed jotnejn mill-ġenituri jkunu ċittadini ta' istatu membri u jħor għandek problemi. Ħafna drabi l-adozzjonijiet jiġu konfużi wkoll ma' adozzjonijiet fil-pajjiż stess meta jkun hemm dan il-nazzjonalitajiet eh, imħalta. Inter adozzjoni intercountry tfisser għandek iktar minn żewġ pajjiżi involuti. Skont il-konvenzjoni ta' 93, il-pajjiż ta' residenza abitwali ta' tarbija hija fejn um, it-tfal, it-tfal għadin jiexu, huwa biss il-pajis ta' oriġini jew il-pajis li qed jirċievi li jista' joħroġ id-deċiżjoni tal-adozzjoni. Issa, wieħed mill-premessi fundamentali tal-Konvenzjoni ta' Design hija li l-Istat fl-aqwa pożizzjoni li jaċċerta il-disponibilità eh, ta' tfal għall-adozzjoni għal pajjiż tal residenza abitwali u biex dak l-istat illi jara jekk il-ġenituri u miex adattati huwa dak l-istat fejn jgħixu l-ġenituri b'mod abitwali. Allura, naħsbu illi dana kollu deċiżjoni li jkunu kull limitati jew fejn it-tfal ikunu residenti abitwali fl-istat membru jew li ma jkunx residenti abitwali fl-istat membru ieħor. Meta it-tfal u ġenituri ta' ikunu residenti abitwali tal-istess stat membru, dak l-istat membru għandu jkollu ġurisdizzjoni waħdu biex joħroġ deċiżjoni dwar l-adozzjoni ta' dik dawk it-tfal. Artiklu 24 tal-Konvenzjoni jgħid li r-rikonoxximent ta' adozzjoni jista' jiġi rifjutat fil-pajjiż kontra jekk l-adozzjoni tmur kontra il-politika pubblika ta' dak il-pajis u tieħu dejjem in konsiderazzjoni l-aqwa interessi tal tfal. Ir-rakkomandazzjoni tagħna li l-leġiżlazzjoni Ewropea fuq dik kwistjoni da tuża din il-formola li qed ġaċċettata mill-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea eh, Diġà, il-proposti li qegħdin jiġu prezentati u d-dimkom bħalissa do ma jmorux bizzej, l-ilim u għalhekk don bżonn ikkonsidraw dan kollu għaliex jiena naħseb illi fir-rikonoxximent tal-istatus ta' familja ġdida ta' tal-artiklu 8 huwa il-benesseri tal-tifel jew tifel li qed tiġi adottata illi għandha tkun eh, l-ewwel qabel kollox mhux il-politika pubblika tal-Istat Membru. Minix ħa intawwar wisq fuq dan il-punt għax nittama li dan huwa kopert biżejjed dettal fid-dokument. Imma li nixtieq ngħid huma li l-proposti jaqgħu biċ-ċar taħt l-ambitu ta' artikli 67 u 81 tal-TFU in-natura u il-firxa tal-regolament Um, mumiex bizzejiet, ma' hemm lebda leġizlazzjoni eżistenti illi tilqa Eh, li tilħaq dak eh, li qed jiġi propost u apparti minn hekk dana it-tip ta' deċiżjonijiet u dan it-tip ta' xogħol ma jistax isir minn stat membru waħdu. Għalhekk id-dokument aħna fil-riċerka tagħna qegħdin nipproponu li iva ikun hemm regolament u aħna tal-opinjoni illi linji gwida mhux vinkolanti anki imqar eh, direttiva ma jkunux bizzejet biex jilħu il-mira eh, ta' rikonoxximent automatiku ta' deċiżjoni. Anzi, jaf ikomplu jikkomplikaw l-affarijiet. Kwalunkwe skema għal rikonoxximent ta' deċiżjonijiet tiċċara li ma' stat membru għandu ġurisdizzjoni ħaġa li tiġa semmejt aktar kmini. Imbagħad aħna rakkomandajna wkoll li wara din deċiżjoni dwar l-adozzjoni il-ġenituri jistgħu jisolbu ċertifikat mill-awtoritajiet ċentrali ta' dak il-pajjiż sabiex ikunu jistgħu jippruvaw l-awtentiċità ta' deċiżjoni ta' eh, l-adozzjoni. Aħna nirrakkomandaw li ġala darba tiġi ċertifikata adozzjoni, kull stat membri jiġi rikonoxxuha. daqs li kieku kienet adozzjoni li saret permess ta' deċiżjoni, li saħed permess deċiżjoni ta' dak l-istat membru stess. Bekk, nkunu għedin nibnu fuq is suċċessi tal-Konvenzjoni ta' 93. Aħna maħsbu li ikun hemm għandu ikun dispozizjoni dispożizzjoni li tippermetti ir-rifjut. Imma eh, b'tali mod li jirriflettu dak li hemm fil-konvenzjoni ta' 93 dwar il-valur mizjut jiena li kull ma nista' ngħid ma dak li qalet il-kollega hija li l-proposti fid-dokumenta riċerka tagħna ta joffru ċertezza ta' l-status ta' tifel jew tifla ikun jistgħu jserħu magħhom ukoll il-ġenituri li jridu jgħaddu biss minn set wieħed ta' proċedimenti legali u joffru kol ugwaljanza ta' trattament għal familji illi ma jkunux jiexu f'post wieħed biss u illi dritt ta' tifel jew tifla adottata jkunu l-istess bħal tfal oħra illi jkunu ġew adottati taħt il-Liġi Nazzjonali tal-Istat Membru li jirrikonoxxem u apparti minn hekk ukoll il-familji illi jkunu qegħdin jadottaw jistgħu wkoll jifrankaw il-flus u anke l-istat eh, fejn wieħed qed ifittex ir-rikonoxximent jifranka l-flus għaliex il-proċess ehm, ta' reġistrazzjoni il-proċess ġudizzjarju jkun ħafna aktar sempliċi nittama li dina il-preżentazzjoni sibtuha utli. Grazzi ħafna li żewġ mistiedna distinti tagħna l-preżentazzjoni tagħhom u tal-li eh, zammew ukoll mal-limiti tal-ħin. Is-Sinjura Ragnar tixtieq titkellem. Grazzi ħafna, President. U grazzi u koll tal-prezentazzjonijiet li kienu tassew utli. Jina nishtiq. Nejdilkom daqxejn dwar il-kontribut li s t-snira Razjari, tixtieq ringrazzja l rapporter fis-qajja tagħha l rapport li miegħu hija taqbel dwar li, taqbel miawi u irrid ikun hemm rikonoxximent awtomatiku fl-istat membru ta' deċiżjoni ta' adozzjoni li tkun ġejja minn stat membru ieħor. Il-leġiżlazzjoni Ewropea hija meħtieġa sabiex tħares l-ewwel it-tfal imma wkoll sabiex ikun hemm ċertezza legali u jiġu mħarsa wkoll id-drittijiet tal-ġenituri. Apparti minn hekk dan ikompli jsaħħaħ is-sens ta' ċittadinanza Ewropea u l-ħajja ta' kuljum tkun aktar faċli għaċ-ċittadini Ewropej. Is-Sinjura Rozier tixtieq ukoll tisħaq fuq il-fatt li taqbel ma' ħafna mill-punti li hemm fl-abbozz tar-rapport u l-fatt ukoll illi il-priorità għandha tkun dejjem l-interess tat-tifel jew tifla li ħajġu adottati. Għandu dan ikun il-kriterju ewlieni għad deċiżjonijiet kollha relatati mal-adozzjoni u l-Istati membri għandhom jiggarantixxu l-infurzabilità ta' drittijiet ta' tfal. It-tfal għandhom ikunu jistaw jagħtu l-opinjoni tagħhom U din l-opinjoni wkoll tingħata importanza tittieħed in konsiderazzjoni dejjem ma' bazi tal-età u l-maturità tat-tifel jew tifla. Però, il-Signor Rosier qalet li tixtieq li jkun hemm xi lingwaġġ li jinbidel, punti B u C u xi punti li hemm fl-anness ukoll. Grazzi ħafna għax xogħol kollu il-isar. t-sena bil-ħerqa sa li tkompli taħdem ma' rapporter shadows Grazzi, President. Jena u koll nishti eh, nirringrazzja l-Sur Fjefka xo l-dettaljat li jgħamil Jena u koll se nirringrazzja l-esperti li għadhom kif tkellmu għaliex hemm konverġenza ċara bejn il-ħtieġa li konna test Ewropew illi jkun uniformi għal kwestjoni tal-adozzjoni ta' tfal, il-protezzjoni tagħhom, protezzjoni tal-ġenituri, ikunu xikunu l-movimenti tagħhom. Issa, fl-axħar qed nara illi se noħorġu minn din l-ambigwità illi inna l-indunajna bija tal-Parlament fuq is-suġġett, mod partikolari fil-kontest tal-adozzjoni ta' tfal mir-Rumanija fl-2005 u oħrajn ukoll, każijiet oħrajn il-parlament kien maqsum għaliex ma kenix bażijiet serji li fuqhom stajna nilleġislaw. Hija situazzjoni pjuttost ħaxa ċirkolazzjoni ħilsa tal-merkanzija u tas-servizzi solvejnija ħafna snin ilu. Imma un ara kemm domna domna kważi 50 sena biex eh, naslu biex inħarsu l-bnedmin u l-tfal b'mod partikolari u l-ġenituri tagħhom li jenuhom u li jadottawhom u li ikunu ħafna drabi uh, imres għal-orti u ovvjament l-ispejjeż li da kollu jġib miegħu għalhekk eh, wasal uh, il-moment illi natu qalb umana Eh, l-Unjoni li qiegħda tgħaddi minn moment tant diffiċli. Господин председател, уважаеми колеги, бих искал да поздравя kollegi, jiena nishtiq ngħid proset li sur Twitska tal-rapport transkomprensiv dan huwa ġett sensittiv ħafna xi tratta l-interessi tat-tfal u fuq hekk għandna nifukaw meta niddiskutu ħda suġġett Jiena naqbel ma dak li qal u qed jirrakkomanda sur Zwiftska illi hija l-adozzjoni tal-familja bioloġika. Jiena naħseb illi anki l-opinjoni ta' tfal dwar l-adozzjoni hija importanti ħafna Pero għanna bżon naħsbu kol fuq trabi tfal ta' sentej tlet snin li ma jistaw xejdu xiexti u jistaw dawna jittieħdu eh, l-ġenituri mill-ġenituri tagħhom mingħajr ma jistaw jopponu deċiżjoni li dun attenti ħafna għal dawn il-każijiet u għandu jkun hemm miżuri addizzjonali sabiex nħarsu l-interessi ta' dawn it-tfal il-ġenituri għandhom ikunu informati dwar il-proċeduri differenti relatati mal-adozzjoni. Dan importantissimu għandu jkun hemm ukoll taħriġ u kooperazzjoni f'dan il-qasam taħriġ mhux biss għall imħalfin imma wkoll social workers, avukati u l-uffiċjali pubbliċi kollha li kollhom x'jaqsmu. Apparti anki wkoll fil-proċeduri ta' skonfinali sabiex niskuraw li huma jkollhom il-ħiliet u l-arfin reċessarji sabiex jipproteġu dritt ta' tfal L-awtoritajiet għandhom kapaċi jikkoperaw bejniethom sabiex isolvu problemi li jkun jista' jkun hemm relatati ma' adozzjoni transkonfinali dwar rikonoxximent awtomatiku jiena toġobni ħafna l-idea ta' dan iċ-ċertifikat Ewropew u nirrakkomanda li ikun ċertifikat multilingwi ħalli l spejjes anki ta' traduzzjoni jonsu. Sforta mul-domna preċedinte, Îi mulțumesc foarte mult domnului Viesca pentru prezentarea făcută și... Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal prezentazzjoni u għal da kollu li għamel, il-xol kollu li għamel fuq dan il-rapport, nirringrazzja kollu l-esperti. Jena nishti illi nikkummenta fuq xi problemi meta nitkellmu fuq l-adozzjonijiet transkonfinali. Ma nix ninsew li hawnhekk qed nitkellmu dwar tfal taħt letalek il-lan ewlieni tagħna għandu ikun illi dawn ikunu mħarsa sal-moment tal-adozzjoni, ma naħseb li dak illi jiġri wara l-adozzjoni wkoll huwa importanti. Għaliex eh, ħafna drabi jista jkun hemm adozzjonijiet eh, li eh, jitħassru par per eżempju nqisu tifel jew tifla jiġi adottat fir-Renju Unit, ċiġri minnu dana jibqa' taħt il-protezzjoni tal-awtoritajiet fir-Renju Unit jew inkella jrid jiġi lura fir-Rumanija, mod partikolari meta l-ġenituri bioloġiċi ikunu jishtiqu eh, illi jieħdu dan it-tifel jew tifla lura din hija sitwazzjoni li narawa sfortunatament illum fir-Renju Unit eh, familja rumena illi tilfet id-dritt eh, parentali tagħha fir-Renju Unit u eh, il-tifel tagħhom ġie promoss eh, offrut għall-adozzjoni minn koppja omosessuali li hija xi ħaġa aċċettata fir-Renju Unit dan imur li l-in mill-ġittie eh, tal-familji u tal-tatfall jena ma nafxejt war situazzjonijiet legali tal-pajjiżi imma naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna biex nevitaw illi sitwazzjonijiet bħal dawn jirrepetu ruhom u naħseb illi rridu nħarsu l-valuri kulturali tal-pajjiż tal-oriġini tal ġenituri. Aħna rridu illi nħarsu iva l-interessi ta' tfal, imma rridu niftakru u kol illi hemm tfal illi qegħdin f'pajjiżi terzi li m'għandhom xaqsmu xejn mal-Unjoni Ewropea U ma ninsewx li daw xorta waħda huma tfal Ewropej nitkellem pereżempju fuq in-Norveġja u rridu inħarsu l-interessi ta' tfal. Ma' nix noqodu nistaħbe wara l-skużi li ma' nistawx ikonna miżuri eh, għalix ma' nix ninsew illi in-Norveġja għandha statut tal-li kieku kienet parjiz tal-Unjoni Ewropea. Ma' jistawx daw il-pajjiżi kollom bizrittijiet u ebda obbligu. Grazzi. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. is fil-qosor. Eh, avant toute chose, je... l ewwel net jiena nirringrazzja l-żewġ esperti illi ċċarawna ħafna affarijiet del problema ta' adozzjoni internazzjoni li problema umana delikata ħafna illi mannix nessottovalitaw l-impatt eh, tagħha il-konvenzjoni tal-93 irnexxiet ġiet ratifikata minn ħafna pajjiżi fosthom l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, imma qatt baqa' l-problema mikro eh, tar rikonoxximent tal-adozzjonijiet jina nifem illi il-test tal-lum et jiprofa solvi din il-problema fondamentali imma xorta wahda rridu noqodu attenti għaliex il-soluzzjoni propost għalli kunem ċertifikata adozzjoni Ewropew u għallaqas ma rridu li konna sistema wis rigida u wis eh, restrittiva. Fl-annes, fl-abbozz ta' regolament li hemm fl-annes hemm artiklu 6a li jippermetti li l-stat li jirrifjuta rikonoxximent ta' adozzjoni jekk din dan ir-rikonoxximent imur kontra l-ordni pubbliku ta' dak l-istat membru. Dik hija dispożizzjoni tajba li eh, tippermettilna li nsolvu problemi umani imma dejjem fir-rispett tal-partikolarità u s-sovranità ta' kull stat membru Għalek jena f'din diskussjoni naħseb li għanna noqogħdu attenti illi nirrispettaw il-sovranità ta' kull wieħed mill-istati membri. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna m'għandix iktar tal-biet għal-kelma għalek. Nishtiq nirringrazzja l-żewġ mistiedna distinti tal-li ġew fosna u tal-rappresentazzjoni tagħhom u nistgħu nikkonkludu allura fuq dan il-punt u inkomplu issa bil punti li mess.